kollegi. L-Onorevoli Bris Ortefe prezenta l presidenza talba li l-immunità eh, difiza l-immunità parlamentari f'każ ta' informazzjoni ġudizzjarja dejja l-infetħat Pariġi skont artiklu 7 paragrafu 1 tar-regolament din it-talba ġid deferita għal Komissjoni Legali. Skont artiklu 87 A, paragrafu 6, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti, l-Kommissjoni informani li ma kien, ma tqajmux eh, il-menti għal